mela dan għaddejnija. Pija, nishti issa għall-ewwel qari. Irċevejt minn naħa tal-Kunsell l-ewwel il-pożizzjoni taħat wara l-ewwel qari, ir-raġunijiet li ġew adottati, il-pożizzjonijiet tal-Kommissjoni. Ħaj it-titli jihlu fil-minuti tal-lum u żmien ta' tliet xhur il-Parlament ikun rritjati l-opinjoni tiegħu mill-għada 24 ta' maj. Naddu għal-punt li jmiss ta' skont l-artiklu 130 tar regolament in nixtieq nipproponi li l-ewwel punt dwar il vjolazzjonijiet tad demokrazija u l-istat ta' dritt. Speċjalment Guantanamo jissir minar dibattitu. U għalek, għan votaw fuq u nivotaw fuq din proposta li namlu votazzjoni biss, votazzjoni nominali. Nivotaw fuq dan, votazzjoni miftuħa. How ah, oh, I see uh, that the voting is open. The voting is open now. Voting is closed. Votazzjoni għal et. Voting is open. Għal darboħra, niftħu il-votazzjoni. Wait. We'll just hold it present for a moment. Yeah.